Issa, kollegi, bekna laq id-dibattitu tal-lum nerġaw nil-taqaw għada l-ħamis fl-10 ta' marzu fid-disa. Mid-disa sassija, un-bat mit-tlieta sal-ħamsa. Ix-xol għal-għada l-agenda ħarġet u ovvjament intom s-sibaw kol fuq il-web. Mela, bekk jina nala il-sessjoni tal-lum jina nispera li kolkom serata tajba, grazzi.